konna nizguraw konna konna sigurtabli hija TMS ukoll li jirridu rizziet ikun mizziet merkanzija u jizziet passiġġieri fuq il-ferrovija biex t-informa nkun nistgħu nirrispettaw l-ambjent u naħdmu fuq bazi iżjed ġusta. <clears throat> Grazzi ħafna. Ekk kollegi, itkelmu naqra iżjed bil-mod għax inkella l-interpreti ħajbatu. Very quick and fast speeches. Um, Kolik Mela, kollegi, naddu issa għall-onorevoli El Hadrawi tal-Soċjalisti Demokratiċi. Grazie ħafna President, Kommissarju, kollegi.